konferenza tal-Presidenti biex tiġi konkluża u dal-waqt tiġi konkluża. Iżda xtaqt nagħmel point nagħmel points of order minn Forenza. Eh, Presidente. President, xtaqt nistaqsi jekk nistawx nammettu skont ir-regolament tal-Parlament Ewropew dak illi Markus Farber kollega għal illi trojka għanda tamel invażjoni fuq Ruma u tieħu fidej għal Ministru tal-Finanzi. Jiena nixtieq nfakkar l kollega li Repubblika Taljana hija fundata fuq ir-reżistenza u għanda fuq dawn l-istess prinċipi. Forsi kien ikun hemm inqas euroxettiċiżmu u ġustizja soċjali u nixtieq nitlob l presidenza tieħu nota da dawn l-istqarrijiet. Grazzi. Thank you. We take note of your comments. Grazzi, ħadna nota tal-kommenti u għanna u koll eh, point of order mir Signora Garcia Perez. Grazzi, sur, eh, Signora President. Dalodu il-Orti Ewropea l-Ġustizzja neħiet id-deċiżjoni tal-Burotana fuq is-sanzjonijiet kontra is-sur Corbin, Mika eh, meta attakka n-nisa Ewropej. Forsi ħanatuħ il-flus lura, imma għat ma tista terġa naslu l-ura għal dinjeta u l-onur, l-Unjoni Ewropea għanda timxi ma dinjeta. U għalek aħna rridu nkomplu naħdmu biex ndefendu id-drittijiet tan-nisa din is-sala. Thank you. thank you, madam. The judgment is just made as... Iva, dan dis-sentenza ħat iġi studjata, nasab għanna kommenti ieħor minn kollega. Jina nixtieq nirrispondi il-Parlament Ewropew l-ewwel ħaġa għandu jipproteġi l-libertà tal-espressjoni hawnhekk u dejjem tippritka l pjata tad-dinja kif għandna nirrispettaw id-drittijiet din mija xi ħaġa eh, aċċettabbli u eh, qed nitkellmu fuq il-libertà tal-espressjoni u qed nħoggos li tieħdem din id-deċiżjoni. Grazzi. Hemm xi point of order ieħor, Sur Gualtieri. se noħolqu dibattitu fuq dan is-suġġent. Bħala President tal-Kumitat Ekon, jiena rajt u kont diżappuntat umħawat mm, imħabba id-dikjarazzjoni tal-ewwel viċi president tiegħi Sur Ferber illi qal illi il-trojka f'Ruma għandha tiħu fideja il-Ministru tal-Ekonomija. Jien naħseb li persuna b'karik b'karikanti istituzzjonali ma jistax jgħidhom dal-affarijiet dawn u ma nistawx naċċettawhom. U għal daqstant nistennew nistennew minnant Sur Ferber skuza formali u li jirtira dawn l-istqarrijiet għax inkella mux se jkun faċli e se jkun diffiċli ħafna li li jena ninkopera mal-Viċi President, mal-ewwel Viċi President tiegħi fil-ġranet li ġejjin. Grazie. Mr. Ferber, Grazzi. Sur Verber, tixtieq titkellem inti? Iva, grazzi, Sinjura President, kollegi. Jiena ġejt mitlub mill-televizjoni Ġermaniż. Xiġri jekk l-Italja ma tkunx għadha f'pożizzjoni li tħallas u jiena weġibt korrettament illi jekk huma jfallu jekk ma jkunx jistgħu jagħmlu l-pagamenti iktar Mela allura it-trojka pal kasta zona euro ikollhom jaraw ħalluna ispicċa. Kollegi, jekk joġobkom, tgħid il-President. Aħna tkellimna kontra il-orti tal-ġustizja Ewropea u għat nitkellmu fuq libertà tal-espressjoni nittama li tapplika l-kulħadd hawnhekk din. Mela, il-lingwaċ illi intazel mill-president tal-Komitat Ekon ma kienx il-lingwaċ li għazilt jiena, forsi kien hemm xi problema bl-interpretazzjoni, jiena iddiskrivejt il-mekkanizmu hekk kif seħħ fil-passat u ma naħsibx l-affarijiet u daqshekk ħażin fl-Italja. Grazzi ħafna hekk nikkonkludu l-point of order, jiena nissuġġerixxi illi naħseb l-aħjar post li nitkellmu fuq dan is-suġġett wa li jkun fil-kumitat. Naddu għal-votazzjoni. Kollegi, jekk jaġobkom, nistgħu naddu għal-votazzjoni? Min jixtieq jivvota issa nindikaw li tajjeb wis mela naddu mill-ewwel l-ewwel rapport is-sitwazzjoni ġewwa l-Iran. U għandna riżoluzzjoni kollha kemm min minu favur kontra astenzjonijiet għaddiet.